għandha l-intenzjoni tiffinalizza il riflessjoni tagħha fuq di kwestjoni matul din is-sena. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Georgieva. Äh, Frau Grazie ħafna, Onorevoli Georgieva. Mela, dan il-punt malu u l-votazzjoni tiegħu f'nof f'nofsinhar. Issa, il-punt li jmissu għal rapport tal- Eh, Norbert Neuser dwar il-kooperazzjoni għall iżvilupp tal-Unjoni Ewropea b'appoġġ għall obiettiv ta' aċċess universali għall-enerġija sal-2030. Hekk jogħġbok Onorevoli Neuser. Sur President, Kummissjoni, kollegi. Ir-rapport dwar l-aċċess universali għall-enerġija huwa f'waqtu fil-bidu tal-2012 għaliex il-ġnus maqgħuda ddeċidew li din is-sena ħatkun s-sena internazzjonali tal-enerġija rinnovabbli għal kulħadd. Hawn żewġ kunċetti li huwa importanti ħafna għalija u għal kollegi kollha li ħadmu fuq dan ir-rapport eh, ukoll fuq il-kumitat. Żewġ ideat importanti kif diġà qed. L-ewwel nett irridu nippromuovu l-enerġija rinnovabbli u t-tieni nett irridu niżguraw aċċess universali għal din l-enerġija rinnovabbli Għalhekk dawn is-sorsi ta' enerġija rinnovabbli irdu jkunu aċċessibbli għal kulħadd u maqsuma bejn kulħadd. Fuq il-Kumitat kellna kooperazzjoni kostruttivi ħafna u kooperajna tajb ħafna ma' NGOs fuq azzjonijiet prattiċi wkoll. Eh, kellna wkoll għajnuna mill-istituzzjonijiet minn Londra u minn Stokkolma wkoll. Nixtieq insemmi wkoll is-segretarjati relevanti li għajnuna sabiex infaslu dan ir-rapport dwar l-aċċess universali għall-enerġija. Nixtieq nagħmilha ċara li għalissa u 1.3 biljun ruħ għadejn mingħajr aċċess għall-enerġija 2.7 biljun persuna jsajru permezz ta' fossil fuels infatti. Dawn ħafna minn nies jgħixu fil-pajzaġġ pereżempju fl-Indja jew nkella fl-Afrika Eh, taħt is-Sahara, pal eżempju l-Kenja wkoll 20% għandhom aċċess għal grid infatti, però 5% biss tal-popolazzjoni rurali għandha dan l-aċċess, da ma jfissirx aċċess għal dwalu elettriku, però eh, il-kapaċità l sajjar u l-saħħan ġew darek. Għalhekk kif diġà ehm, sfortunatament m'hemmx eh, NDG markata apposta għal dan l-aċċess ta' enerġija mingħajr din l-aċċess ta' enerġija għalhekk huwa diffiċli ħafna li niksbu l-għanijiet tagħna. Rrid tintikom għalhekk perspettiva ġdida sa mill-2015 li se jkollna l-aċċess tal-enerġija rinnovabbli se jkun inkorporat f'dawn l-NDGs l-iskejjel, l-istituzzjonijiet edukattivi, ċentri tas-saħħa, sptarijiet, kliniċi, U diffiċli ħafna li immaġinaw daw li għadu mingħajr elettriku u li jużaw biss il-fossil fuels jew inkella l-injam biex jisaħnu jew isajru. Dan iwassal għal ħafna mwiet fis-sena minħabba li ikun hemm saħan sitra min imut minħabba tħaħen li niċsu ħafna prodotti minn dan il-ħruq. Ma nistawx ninjoraw din il-problema għalhekk Meta nipproduċu Eh, il-faħam li jintuża għal tisjir. Għalhekk il-Kummissjoni korporat l-aċċess l enerġija bħala priorità eh, tagħha u nixtieq nagħlaq għalhekk fuq dan ir-rapport l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri irdu jizguraw li lan tal-ġnus maquda li kunem aċċess eh, universali enerġija għal kulħadd sa 2030 ikun appoġġjat u l-politika tagħna trid taħdem favur dan lan. Irridu niffukaw fuq proġetti ta' enerġija rinnovabbli li tkun sostenibbli ħalli bekk eh, nkunu nistgħu ngħadu enerġija l kulħadd u għandna wkoll ngħaddu aktar fondi għal dan l-anijiet. Eh, il-banek għalissa u li IB mumiex edin jiffukaw fuq proġetti żgħar deċentralizzati dan irid jinbidel għaliex l-aċċess universali għall-enerġija trid tiġi rappreżentata tajba f'dan il-proċess u fl-aħħar net aċċess universali għal kulħadd għandu jkun wieħed mill-NDGs sa mill-2015. Grazzi. Herr Kollege Neusser, wir kommen nun zum Catch the Eye-Verfahren und ich darf zunächst. Grazie ħafna, Onorevoli Neuser. Mela, issa wasal għal keċdi għajla u l-kellim l-Onorevoli Bazescu, grazzi ħafna sur President, l-intejbu l-eċess tal-servizz tal-enerġija u kontribut għat titjib tal kualita tal-ħajja ta' ċittadini u importanti ħafna f'dak l-għanu xaqsam ma' ċittadini u persuni li jgħixu fil-faqar. Dan ifisser li l-aċċess tal-enerġija għandu jkun priorità fid-dibattitu għal eh, erda tal-faqar aċċess għal servizzi ta' enerġija moderna eh, jista' joħlo jista' jkun ta' problema speċjalment għal nisa u tfal billi ninkludu din fuq l-aġenda ta' summit ta' Ġunju ta' Rio Plus Summit għalhekk jiena nappoġġja wkoll ehm, dan il-programm fuq livell Ewropew. Fl-istess waqt l-investiment privat għandu jiġi imħeġġeġ sabiex jitjib l-aċċess ta' servizzi tal-enerġija Jiena nappoġġa l-idea ta' finanzjar ta' proġetti għall enerġija rinnovabbli. Per eżempju, fir-Rumanija l-enerġija favur l-ambjent tipproduċi 300 miljun euro f'ċertifikati ta' enerġija. Grazzi. Sku es folta kollegi Korea di Campos. Grazzi ħafna onorevoli Bazescu, issa l-onorevoli Korea de Campos. Grazzi ħafna, Sur President. Nishtiq ngħid b'mod ċar li l-aċċess għall enerġija rinnovabbli rrid ikun għan Ewropew. Mhux biss però għan Ewropew iżda għan dinji. M'hemmx dubju li qed nagħmlu proġess teknoloġiku kbir f'dan il-qasam tal-aċċess tal-enerġija naħseb li 20 sen ma konniex nimmaġinaw li se nkunu fejn qegħdin illum. Naħseb illi għalek illi inħejju għanijiet realistiċi u adegwati hija xi ħaġa tajba ħafna. L-Afrika u l-foresti tagħha qed jiġu affettwati mill-użu tal-biomassa u dan huwa l-uniku sors disponibbli għalissa u rridu nibdluh dan. Rridu nikkonsidraw il-kustjoni wkoll ta' enerġija rinnovabbli fil- fil ta' dawl ukoll tagħna u għalhekk aħna nappoġġjaw l-inizjattivi illi qegħdin jittieħdu. Grazzi. Grazzi ħafna Onorevoli Correa de Campos, issa nagħti l-kelma lill onorevoli Randolph. Grazzi ħafna Sur President. Reċentement jiena ħadt sehem f'diskussjoni dwar il-politika tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Uniti, jien nista' ngħidilkom li l-Istati Uniti qed jagħmlu ħafna ħjar mill-Unjoni Ewropea għaliex għandhom pjan ċar maħsub sew illi eh, fil-verità qed jagħmluh realtà wkoll. Aħna m'għandniex dan, dak li għandna bżonn fl-Unjoni Ewropea huwa diversifikazzjoni ta' riżorsi tal-enerġija. Aħna rridu nħarsu lejn sorsi alternattivi ta' enerġija bħal manipolazzjoni ġenetika tal-batteri. Din hija xi ħaġa li l-Istati Uniti bħalissa qegħdin jagħmlu biex jippruvaw jużaw din it-teknoloġija fil-produzzjoni ta' diesel. Aħna rridu naħdmu wkoll fuq l-interkonnettività u l-ħażna. Din hija xi ħaġa dan huwa qasam fejn naħseb illi għadna ma biżżejjed. Grazzi ħafna Onorevoli Azov issa l-Onorevoli Pashkins. Grazzi ħafna, Sur President. Nishti nirringrazzja eh, l-Onorevoli Noiser għaliex huwa jappoġġja proġetti żgħar u deċentralizzati għal ħolqien ta' enerġija f'pajjiżi li jiżviluppaw. Dan huwa proċess interessanti u ambizzjuż iżda Eh, l-Unjoni Ewropea m'għandix biżżejjed kapaċità biex dan il-proġett tibqa' tmexxieħu tħadmu. Madana kollu l-Unjoni Ewropea tista' tibda proġett fuq livell globali ta' dan it-tip bl-appoġġ ta' pajjiżi industrializzati u emerġenti illi jistgħu jaqsmu flimkien ir-risorsi finanzjarji sabiex proġett ta' dan it-tip ikun jista' jintuża Eh, biex jgħin il-pajjiżi li għadhom jiżviluppaw fuq skala usa minn kemm qatt tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna Onorevoli Paxka, issa l-Onorevoli Meġeros. Grazzi ħafna Onorevoli President, il-pajjiżi għadhom jiżviluppaw qed jiġġieldu kontra din il-problema ta' faqar ta' enerġija għaw miljuni ta' nies li m'għandhomx aċċess għall-enerġija fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Din il-problema għadha ma natax il-priorità biżejjed dwar il-problemi ta' żvilupp. L-aċċess għalhekk għall-enerġija hija essenzjali għal pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw, però jekk inħallsu lil pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, is-sitwazzjoni mhijiex qed titjib. Il-familji jużaw ħafna mitħul tagħhom fuq materjal skadenti u enerġija ħażina m'għandhomx sfortunatament aċċess għall enerġija tajba u laqas għandhom appoġġ mill-istat tagħhom aħna teknoloġija ġdida, enerġija nadifa u nafu l-opportunitajiet kif nistgħu nwasslu dawn ir-riżorsi għal komunitajiet foqra. Aħna għandna dawn ir-riżorsi u rridu naħdmu għalhekk fuq fond globali li se jagħti lajnuna lil dawn iċ-ċittadini, lil dawn in-nies u li prova ixejjen din dan il-faqar globali irdu nagħmlu mill-aħjar tagħna sabiex sa 2030 kulħadd ikollu aċċess għall-enerġija. Grazzi. Grazzi ħafna, onorevoli Tikawek joġbok. Grazzi. 84% tal-popolazzjoni tad-dinja jgħixu f'żoni li jgħixu f'żoni rurali m'għandhomx aċċess għall enerġija. għall-elettriku. Ekkun hemm miljuni ta' mwiet li jirriżultaw mill-tħaħen li nirsu li jiġu prodotti mill-ħruq ta' dawn il-prodotti. 3% tal-investiment globali fl-infrastruttura tal-enerġija sal-2030 jista' jiġi għalhekk użat għal ħolqien ta' enerġija moderna u sostenibbli għall iżvilupp Naħseb illi aċċess universali eh, għall enerġija għandu jkun dritt sal-2015 għalhekk. L-Unjoni Ewropea għandha tpoġġi miżuri speċifiċi kontra l faqar fl-enerġija. Vielen Dank, Frau Kollegin Zikau. Zum Abschluss des Catch the Eye-Verfahrens folgt. Grazie ħafna, Onorevoli Zikau. Laħarnet, l-Onorevoli Fleshkova Benova. Grazie ħafna, Sur President. L-aċċess għal servizzi moderni ta' enerġija huwa neċessarju sabiex nxejnu l-faqar. Minajr l-aċċess għal enerġija, n-nis huma kkundannati għal ħajja fil-faqar u kondizzjonijiet mhux dinjitużi ma kien hemm ebda investiment privat fl-aċċess eh, għall-enerġija, però hemm xi ftit eh, pajjiżi li qed jiżviluppaw fejn qed isir aktar, qed ikun hemm aktar aċċess għal foqra. L-għajnuna finanzjarja għal dan il-għan kienet moderata però u għalhekk is-settur privat għandu jiġi imħeġġeġ biex jieħu aktar interess dan l-istrument tal-Unjoni Ewropea għall-Enerġija huwa l-uniku strument li huwa ddisinjat biex jipromuovi l-investiment bħala mezz ta', tneħħija tal-faqar eh, ta' enerġija. Madanakollu kollu ma' mebda garanzija li dal-istrument se jibqa' jaħdem fil-ġejjieni għalhekk ir-rieda politika u impenni finanzjarji irdu jkunu qegħdin hemm sabiex inżwammu r-rwol ċentrali tal-Unjoni Ewropea biex nigarantixxu l-aċċess universali għall-enerġija sal-2030. Grazzi ħafna Onorevoli Flashikova Benova, isna dil-kelma lill-Kummissarju l-Onorevoli Giorgeva. Grazzi ħafna Sur President, membri onorevoli. Il-Kummissjoni tilqa ħafna dan ir-rapport min-naħa tal-Onorevoli Neuser u aħna b'mod ċar naraw aħna impenjati li l-aċċess eh, universali għal enerġija sa' 2030 eh, iseħħ u li l-enerġija rinnovabbli iżżid il-kontribuzzjoni tagħha sabiex nilħu dan il-għan. Aħna konxi minn ruol fundamentali illi għandha l-enerġija, speċjalment bħala f'dak l-għandu xaqsa ma l izvilup u kif ukoll l-edukazzjoni, sigurtà u tkabbir ekonomiku. L-enerġija nadifa għalhekk iġib aktar benefiċċji billi tnaqqas it-tniġġis fl-arja u r-riski illi dan iġib għas saħħa pubblika. Ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport huma konformi mal istrateġiji adottati mill-Kummissjoni bħall-aġenda l-bidla illi taraf ir-rwol essenzjali l-enerġija jista' jkollha fl-iżvilupp. Aħna nipparteċipaw bisħiħ fl-inizjattiva tal-ġnus maquda għall-enerġija sostenibli l-Komissarju P. Bugs qed imexxi dan il-programm imħejji mis-Segretarju Ġenerali tal-ġnus maquda Ban Kemud. Għan rridu għalhekk nkollna kondizzjonijiet għal suċċess fl-iktar żewġ sfidi importanti u urġenti li għanna aħna, ġifiri naqsu l-faqar u nġildu tibdil fil-klima. Din l-inizjattiva li għak tista tġilet it b'mod konkret il-Kommissjoni ħadet ruol attiv dawn id-diskussjonijiet u l-Unjoni Ewropea aħna l-attur ewlieni biex niksbu dan is-suċċess. Din ir-raġuni għalfejn il-rwol tagħna għax ewlieni u importanti ħafna x-60% tal-fondi jiġu mill-Unjoni Ewropea minħabba l-leħentana li għanna fl-istituzzjoni eh, dinija bħal eh, Bank Dinji jiena nista' ngħid illi kienet infatti l-Unjoni Ewropea li waslet il-Bank Dinji biex eh, jilħaq il-miri tal-enerġija rinnovabbli tiegħu. Aħna wkoll l-uniku setta pajjiżi illi qegħdin jippruvaw jiksbu l-anijiet tal-efficienza fl-enerġija u kif ukoll l-enerġija rinnovabbli. Aħna għandna opportunità unika li ħad permettilna ikollna inizjattivi ġodda u jiena ċerti li l-Kummissarju Pibalgs ħajjara metodi kif dan il-qasam ikun importanti ħafna għal-fondi. Hemm ukoll għarfien estern għar-rwol tal ta' din il-Kamra għall adozzjoni tal leġiżlazzjoni favur l-anijiet li qegħdin jiġu ppreżentati f'dan ir-rapport. Aħna narfu ir-rwol importanti ta' soluzzjoni deċentralizzati biex ikollna soluzzjonijiet eh, għal aċċess ta' enerġija għal pajjiżi foqra u dan rajtu meta mort f'pajjiżi foqra pan Niġer u Ċad. Ovvjament aħna rridu nkunu Ehm, determinati fl niksbu soluzzjonijiet għal dal-problemi ta' enerġija għalix dawn il-pajjiż għandhom problemi li waslu għall aċċess tal-ilma u l-importanza li jkollhom ħazna tal-ilma wkoll. Aħna għandna għalhekk għat ta' għanijiet illi jistgħu jinkisbu permezz li eh, niksbu soluzzjoni deċentralizzati, komunikat speċifiku, eh, dan l-aċċess universali li għall-enerġija mhux imbassar għal 2012, però aħna rridu nagħmlu aħjar mill-komunikat permezz tar-rwol attiv illi ħatiħu l-komunità li rridu nistgħu nagħmluha ehm, azzjoni komunitarja li dan isir b'mod sostenibbli sal-2030. Fiħdan issi forol aħna qed nagħmlu mekkaniżmu li permezz tiegħu il-pajjiżi jiżviluppaw jkun jistgħu jidħlu fi skema illi bija jiksbu assistenza esperta għall-istrateġija tal-enerġija nazzjonali tagħhom. Dan jiżgura impenna lek minn pajjiżi msieħba tagħna li jkun hemm kondizzjonijiet li jippermettu li jkun hemm materializzazzjoni tal-investiment privat. U nista' nara li r-relatur l-Onorevoli Noiser jaqbel ma dan il-Kummissjoni trid tikseb dawn fl-imkien magħhom u jiena grat ħafna lil din il-Kamra u lil Kumitat illi dejjem ħadem sfiq fuq dan. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Frau Kommissarin Georgieva. Grazie ħafna, Kommissarju Georgieva. Mela, Daniela, dan il-punt għalissa u il-vot fuq dan il-rapport ħajkun f'nofsinhar. Issa jmiss il-rapport mill-Onorevoli Schmidt ġifi huwa il-rapport annwari dwar il-fiskalità. Nisimaw l-ewwel mela l-erba' minuti minnaħa ta' relatur Grazzi ħafna, Sur President.